dan jala dan il-punt għalissa u il-vot fuq dan il-rapport ħajkun f'nofsinhar. Issa jmiss il-rapport mill-Onorevoli Schmidt ġifi huwa il-rapport annwari dwar il-fiskalità. Nisimaw l-ewwel mela l-erba' minuti min-naħa relatur Grazzi ħafna, Sur President. Jena ħat ix-xogħol b'umilta kbira li nagħmel dan ir-rapport u dan huwa l-ewwel rapport annwali dwar il fiskalità Jena nixtieq ringrazzja li xedu rapporters kollha mill-gruppi politiċi kollha li x'kellna dibattitu eh, kostruttiv ħafna fuq eh, suġġett tan diffiċi jiena provajt nara l-perspettivi kollha tal-gruppi politiċi u naħseb li rnexxina niksbu kunsens kbir eh, f'dan ir-rapport. Nittama li dan ir-rapport annwali illum ukoll ikollu appoġġ min-naħa ta' din il-Kamra. Il-politika dwar il-fiskalità hija xi ħaġa li ħadd affettwa liċ-ċittadini u toħloq eh, sensazzjonijiet pożittivi u negattivi ukoll hemm konflitti dwar din it-tip ta' politika u naħseb li importanti ħafna l dejjem nipprovaw nsibu kompromess u bilanċ. Il-politika dwar il-fiskalità dejjem tidher bħala politika nazzjonali b'mod esklusiv, però naħseb li dawn il-jiem spiċċaw issa. Din il-politika trid tiġi diskussa wkoll fuq livell Ewropew. Pala relatur jena nixtieq ngħid illi qed ikun hemm aktar koordinazzjoni fiskali u kooperazzjoni wkoll għax l-Unjoni Ewropea tista' tilab rwol importanti ħafna f'dan l-aspett. F'dan iż-żminijiet ta' konsolidazzjonijiet tal-budgets huwa importanti ħafna li niftakru li l-kriżi fid-dejn hija kriżi fiskali wkoll u nuqqas ta' koordinazzjoni qed iwassal għal aktar kriżi fl-Ewropa. Huwa importanti ħafna dan meta nippruvaw eh, nifaċjaw id-djun li mhux biss ikollna traqis fl-ispess però wkoll naraw il-titjib fil-fiskalità tagħna rridu ntejbu s-suq uniku tagħna għalhekk u li bekk niksbu Unjoni Ewropea aktar kompetittiva. Madanakollu sfortunatament il-kumpaniji u ċittadini qed jiffaċċjaw ostakli fiskali u rridu neħħuhom dawn l-ostakli biex ikun hemm tkabbir ekonomiku u żieda fix-xogħlijiet. Biex nagħmlu dan irridu naqsu it-taxxi fuq l-impjigi. Sur President nittama li dan ir-rapport ħaj eh, jieċi pressjoni fuq l-Istati membri biex jippruvaw eh, jaħdmu fuq xi miżuri tal-Kummissjoni bħal eh, bażi konsolidata komuni fiskali, il cctv Hemm sitwazzjoni tukor li jistgħu affettwali par pereżempju xi ħadd illi jgħix pajjiż jaħdem foħra li jkun affettwat tassazzjoni doppja. M'hemmx biżejjed li tisir fuq dan il-punt ta' tassazzjoni doppja l-issa. Eh, u koll differenzi bejn l-interpretazzjoni ta' dan il-ftejn bejn pajjiżi differenzi jagħmlu rwol importanti wkoll hemm numru ta' petizzjonijiet fil- fil-kumitat. Per eżempju għandna sitwazzjoni fejn impjegat qed jiġi ntaxxat fl-Italja u fil-Ġermanja u tħallas 60% tal-tadħul tiegħu eh, ftaxxi għal kemm huwa fil-verità għandu jħalli 16 tiegħu fil-Ġermanja biss. Minn kell fatt li hemm ftehim fiskali bejn l-Italja u l-Ġermanja jibqa' l-fatt li l-amministrazzjoni eh, xorta konklutit li dan mhuwiex il-mod eh, adattat li se tkompli għalhekk dak li għandna bżonn huwa leġiżlazzjoni komuni biex inxejnu dawn id-differenzi. Jiena sodisfatt li l-Kummissjoni semmiet u ħarġet komunikat dwar l-tassazzjoni doppja fejn semmiet miżuri ċari, evażjoni ta' taxxa frodi jikkawżaw telf kbir fitħul minn taxxa, infatti miljuni kbar kull sena. Naħseb li rridu għalhekk naraw x'nu ma toqob li għandna fir-regoli tagħna sabiex il-kumpaniji internazzjonali li jaħdmu fl-Ewropa u li jippruvaw eh, jaħarbu mit-taxxa fl-Ewropa ma jibqgħux dan. Eh, kummissarju naħseb lan tagħna għandu jkun illi kull taxxa, kull euro li għandu jitħallas f'taxxa li l-autorit tagħna għandu effettivament jitħallas. Naħseb li hemm ċertu ammont ta' konfużjoni wkoll meta nitkellmu dwar eh, federalizmu fiskali jekk taqra l-propost oriġinali eh, bl-Ingliż Illi eh, tiġi mill-kollegi tagħna. L-federalizmu għal aħjar għodda biex niksbu responsabilità tal-ġestjoni fiskali fuq livell reġjonali u għalhekk ikun hemm effiċjenza ekonomika ola. Dan qed nitkellmu dwar eh, paragrafu 11 infatti dan l-artiklu. Grazzi. Kollegi Schmidt. Grazzi ħafna, Onorevoli Schmidt. Mela huwa suġġett importanti ħafna pero <laughs> eh, morna naqalilin fil-ħin. Issa naddu għal proċedura KGTI. Naddu l-kelma l-onorevoli Alz. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena sodisfatta mill fat li l-Parlament Ewropew jipprezenta rapport dwar il-politika fiskali. Naħseb li dan ir rapport għandu raġuni li jgħid il-koordinazzjoni tal-politika fiskali hija importanti ħafna u nuqqas ta' din il-koordinazzjoni iwassal fl-evażjoni u taxxi u nkella iżid l-opportunitajiet tagħha. Dan ifisser ħafna, ifisser telf ta' miljuni ta' euro minn dħul minn taxxa. Aħsbu fis-suqunku, aħsbu fil-kumpaniji tagħna. Jistgħu ma jkunux edin għalek igawdu mill-benefiċċji kollha ta' suq uniku f'dak li nixaqsam mal-politika fiskali li taqa' fiħdan l-Istati membri naħseb li kien hemm iktar kooperazzjoni fuq il-politika fiskali li għandha tkun trasparenti u li tista' titqabbel. Naħseb li sistema tal-ġbir ta' taxxa wkoll trid tkun trasparenti u din għandha titqabbel ukoll bejn l-Istati membri differenti. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn u trid tiġielet kontra l-evażjoni tat taxxa u l-frodi u jkun ukoll kontra tassazzjoni doppja. Apparti mill-OECD għandna nimmobilizzaw għalhekk il-komunità kollha. Grazzi ħafna Onorevoli Galpelt. Issa għad il-kelma l-Onorevoli Al-Kaduj, jogħġbok. Dank għal voorzitter. om te starten kollega eh, collega Schmidt anke voor zijn steken. Grazzi, president. Qabel xejn irringrazzja l-kollega Schmidt għal rapport eccellenti kif ukoll kollaborazzjoni mill-aqwa li kellna. Jiena referejt għal kriżi attwali, il-kriżi tad-dejn biex nippruvaw nsolvu dawn il-problemi, irridu ovvjament eh, nfukaw aktar fuq l-ekonomiji tagħna u għalhekk irrid ukoll neqerbu aktar lejn xurxin fuq il-livell fiskali fiż-żona euro u anki fuq il-livell tal-Unjoni. Huwa importanti li jkollna fiskalità aktar onesta sabiex nippruvaw nevitaw kemm jista' jkun evażjoni. Iżda rridu strateġija Ewropea indirizzata pajjiżi terzi f'dan il-kuntest. Aħna qegħdin nitolbu illi minn flok li konna ftehim bejn stat individwali tal-istati tal-Unjoni Ewropea tal iżvizzera minn flok ikonna pożizzjoni aktar konġunta għalhekk l-Unjoni Ewropea fuq naħa u mbagħad fuq in-naħa l-oħra pereżempju l iżvizzera bat strumenti pal taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji dawn irridu investigawhom aktar, hemm it-taxxi fuq l-ambjent u jkollna forsi armonizzazzjoni anki fuq dawn il-punti. Grazzi ħafna. Grazzi lill kollega El Kadrawi, il-kollega Barandika sa. l newlini ta' sistema ta' taxxajja li inħalsu għal servizzi medikali u ta' trasport tal-popolazzjoni, il-kelima tiġi mwaqfa. Il-Sinjura Bilbaw Barandika għandha dal kelma Grazzi ħafna President. Nishtiq nuri l-insoddisfatta li l-Parlament appoġġa dan ir-rapport annwali fuq il-fiskalità l-prinċipju ta' federalizmu fiskali li hemm fil-pajjiż tal-Baski u ta' barra kontroll mhux biss fuq il-tħul imma anke fuq fuq l-infiq jfisser li jkun hemm wieħed ikun responsabbli l-appoċ għal leġizlazzjoni tal istati f'dan is-suġġett huwa importanti ħafna għal dawk ir-reġuni li għandhom ġa kompetenza fiskali u dawk li qed jitolbuha il-prinċipju ta' federalizmu fiskali jaqbel mal-prinċipju ta' stabilità finanzjarja, l-appoċ għal pakketta governanza ekonomika u l-appoċ għall-organizzazzjoni fiskali, ma rridu trattament igwal għal sistemi raġjonali bħal istatali. Imma għanna għanna eh, eh, sanzjonijiet eh, fil-Pajis Bask li li huma simili għand dak nazzjonali. Għandna bżonn li jkun armonizzati f'kollox għal kulħadd. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Bilbao Randika. Es folgt Herr Kollege. Grazzi. Eh, L-Onorevoli Paxkassa. Grazzi ħafna, Sur President. Kommissarju, jiena naqbel ma' Sur Schmidt. L-evażjoni tat-taxxa hija problema serja l-Unjoni Ewropea U għalhekk jeħtieġ li nagħmlu xi ħaġa fil-qasam tal-koordinazzjoni tal-politika tat-taxxa jien ma naħsibx li l-armonizzazzjoni huwa il-pass li jmiss l-istati membri ma jixtiequx din il-ħaġa. Però li nistgħu nagħmlu minflok huwa li naħdmu fuq sistemi komuni ta' kontabilità. u fatturi standard illi jiġu aċċettabbli għall awtoritajiet tat-taxxa fi stati membri differenti. Minn barra dana kollu, nistgħu naqblu dwar bażi ta' taxxa konsolidata komuni. Jiena naħseb illi t tassazzjoni għal ħafna żmien se jkun fil-mira tal-Istati membri u l-affarijiet għandhom għalhekk jibqgħu f'dan id-dawl kollega Luarsa. Grazzi, President. F'Unjoni Ewropea ta' 500 miljun persuna, kulħadd suppost qed jibbenefika mid-drittijiet tagħhom taħt liġi komunitarja. Iżda attivitajiet eh, transkonfinali mhux dejjem huma possibbli mhix ħaġa ġusta u dina ddajjef fil-prinċipju tas-suq uniku. Jiena nħoss li sabiex inkatru l-mobilità fl-Unjoni Ewropea jeħtieġ li jkollna regoli speċjali għal ħaddiema transkonfinali biex bekk inqisu l-bżonn għal sistemi ta' taxxa u sigurtà soċjali f'stati membri differenti biex bekk dawn ikunu jistgħu jaħdmu flimkien. Aktar ħidma u koordinazzjoni bejn l-istati membri u autoritajiet tat-taxxa jistgħu waslu għat-tneħħija ta' eh, oġġezzjonijiet ta' taxxa transkonfinali u jwassal għal standardizzazzjoni ta' standards nazzjonali ta' taxxa u dan għal beneficju ta' ċittadini u għall europa kollha. Grazzi. Grazzi ħafna lill kollega Luen. Issa l onorevli Flashikova Benova. Grazzi ħafna, President. Palissa. Il-krizi finanzjarja ekonomika edha twassal għal żieda fid-dejn pubbliku. B'hekk is-sigurtà soċjali qed issir dejjem aktar u aktar importanti. Tassazzjoni effettiva hija essenzjali biex bekk inkunu nistgħu wkoll niksbu l-aspettattivi ta' ċittadini. Konsolidament fiskali hija xaġa meħtieġa iżda l-pis tat taxxa trid tiġi mifruxa b'mod raġonevoli. It-taxxi għandhom jiżdiedu għal ċittadini li l-aktar ikunu qegħdin jagħmlu dħul hekk kif l-ispejjeż jitnaqsu. Dan huwa l-uniku mezz kif aħna ikonna tkabbir fuq medda ta' żmien twil. U allura dan jfisser li minnaħa tagħna rridu nitu miżuri biex nipprevenu l-evażjoni tat-taxxa u l-abbuż tat-taxxa biex bekk insidu t trasparenza qabel kollox. Grazzi. Grazzi ħafna lill kollega Flashik Nakova Beneva issa għandna il-kollega li jmiss. Kollega Fejo, grazzi ħafna jina xtaqt nibda billi nirringrazzja l sur Schmidt għax xogħol eċċellenti li wetta. Dan huwa suġġett li ħafna drabi ikun sus mill-ideoloġija kien hemm ħafna alternattivi iżda huwa rnexxi li jikseb konsensus. Hawnhekk għandna suġġetti topiċi ħafna iżda qegħdin u wkoll l-isfidi għal-ġejjieni l-armonizzazzjoni tat-taxxa, pereżempju, it-tassazzjoni fuq il-kumpaniji meta niġu għat ħabbir tal-taxxa li l-istati membri tassew edin jiġbru f'dan iż-żmien ta' kriżi. Mbagħad il-kwistjoni ta' kompetizzjoni tat-taxxa fih dan l-Unjoni Ewropea u t-taxxa bejn l-Unjoni Ewropea u il-kompetizzjoni ma' pajjiżi terzi. Dawn huma importanti bħala kwistjonijiet. U għalhekk irid ikollna sistemi kompetittivi tat-taxxa tagħna biex noħolqu l-ġid biex nattiraw investiment lejn iż-żona ekonomika tagħna xi ħaġa li tant meħtieġa grazzi. Grazzi il kollega Fajo. Eh, L-Onorevoli Tika issa. Grazzi ħafna lan ewlieni ta' sistema ta' taxxa hija l-infinanzjaw servizzi pubbliċi pal edukazzjoni servizzi mediċi, trasport pubbliku, infrastruttura biex inħarsu prodotti eh, pubbliċi u biex innaqsu inigwaljanzi soċjali billi eh, nifirxu il-ġid b'mod aktar ugwali. Il-politika fiskali trid tkun infasla biex toħloq l-impiegi u biex eh, tkattar kompetitività Ewropea u tnaqqas l ispejjeż għal kumpaniji speċjalment l-SMEs u sistema uffiċjali tat taxxa tista' tgħin amministrazzjonijiet pubbliċi biex iwettqu xogħolhom u biex jiksbu l-aspettattivi taċ ċittadini. Il-Kummissjoni u l-Stati membri għandhom ikomplu jikkooperaw biex jittrattaw il-frodi u l-evażjoni tat taxxa biex jippromovu trasparenza, iżidu e, iċ ċertezza ġuridika għal-ċittadini u għal-kampaniji bħal manna fil-qasam tat taxxa fatturi elettroniċi huma parti mitweġiba trattament ugwali għal fatturi stampati u dawk elettroniċi huwa pass kbir il qudiem grazzi. Grazzi, ħafna li l-onorevoli tiekaw fl-aħħar fuq il-lista l-onorevoli Bazesku. Grazzi ħafna, President. In-nuqqas ta' koordinament fil-qasam tal-politika tat taxxa fil-Unjoni Ewropea huwa ta' xkiel għal attivitajiet transnazzjonali u investiment. Danna jista' joħloq avażjoni abbuż u frodi. L-Ewropa lek teħtieġ konsolidament fiskali, forma ta' strateġija u diversi ostakli jeħtieġ li neliminawhom biex ikonna mobilità transnazzjonali. Jiena nappoġġa l-inizjattiva tal kummissjoni sabiex inwaqfu grupp ta' ħidma dwar tassazzjoni doppja ta' sessjoni doppja iżid il-pis ta' taxxa huwa ħaxxija xaġa ħażina għal kompetitività ta' kumpaniji Ewropej. Ftejjim fuq levitar ta' tassazzjoni doppja tista' tgħin biex tinsolvu l-problema. Skont studju riċentement l-investiment jista' jżid 50% bħala riżultat ta' dawn il-ftajim. Ir-Romanija għandha dan it-tip ta' ftajim ma' disajn il-pajjiż. Grazzi ħafna l-Norvelik Bazesku, bekk niġu fit tmiem il-proċedura catch tiegħi u issa nisimgħu mill-Kummissarju Giorgieva. Grazzi President. Jiena nir nirringrazzja lill parlament Ewropew talli poġġa dan is-suġġett fuq l-agenda politika e kif naraw minn dan il-rapport, eh, l-ewel rapport ta' dwar it-taxxa nergazza s Schmidt mhux biss għal mod kif huwa bena rapport iżda anki biex eh, bekk waqqaf standardoli għal dawk li segwuħ. Nishtiq u kol nilqaw l-appoċ għal parlament tal inizjativ tal-Komissjoni kif ukoll nilqaw il-pariri li smajna għal ġejjeni. Nishtiq nindirizza xi punti speċifiċi issa. L-ewwel net fil-klima kurrenti attwali ekonomika, l-Unjoni Ewropea teħtieġ eh, aktar politika favur l-impjegi u biex bekk inkatru tkabbir. Il-Kummissjoni diġa fisret mezzi kif ikonna riforma tat-taxxa u konsolidazzjoni fiskali fis-Stati membri medda qasira ta' żmien li nitilqu li mill-impjegi u aktar għandu taxxa fuq attivitajiet li jneġsu jista wkoll jikkontribwixxi biex bekk ikonna itkabbir nixtiequ minn barra dan ikun importanti li ntejbu l-ambjent tat-taxxa għan-negozji u għalhekk jiena xtaqt nisħaq l-impenn tagħna għal sistema tal-VAT b'regoli sempliċi u ċari biex bekk in-negozji ikollhom aktar informazzjoni ċessibli biex bekk ikollhom forum xit tal-VAT bħala parti mill-azzjonijiet li aħna pjanajna e, fir-reġim il-ġdid. U aħna wkoll napoġġaw il- il-ftajim illi kienem fuq il-bazi konsultata ta' taxxa biex bekk aħna niksbu diversi għanijiet bħal tnaqqis ta' spejjeż amministrativi u barokrazija żejda għal kumpaniji, speċjalment għal SMEs li operaw transkonfinalment, sejjejn biex innaqsu diskriminazzjoni u tassazzjoni doppja u dwar dan u dwar is TTB, il-Kummissjoni hija impenjata li teżamina fir reqqa il-mekanizmu għal soluzzjoni għat-tilwim li jkopri tossazzjoni doppja u dan huwa punti semmejtu il kummissjoni mhux biss għandha lan illi tagħmel affarijiet faċli għad negozji u sabiex ikollhom il-vantaġġi fil-klima eh, ekonomika attwali E, naraw u kol illi huwa importanti illi nittrattaw it-tnaqqir fil-bazi ta' taxxa konsolidata fil-pajjiżi membri u dan huwa importanti biex aħna e, niġġieldu l-evażjoni ta' taxxa u frodi iżda anki biex aħna nittrattaw e, tassazzjoni doppja fil-kumpaniji. Dal-waqt il-Kommissjoni se tniedi konsultazzjoni pubblika dwar it-tassazzjoni doppja biex bekk aħna neżaminaw il-problema jkollna problema dwar skemi attwali u soluzzjonijiet possibbli. Sal-aħħar din is-sena Kummissjoni se tippreżenta inizjattiva dettaljata biex nindirizzaw kwistjonijiet li għandna fil-rapport bħal pereżempju tax havens il-pjanar ta' taxxa aggressiva u oħrajn. Nilqaw u koll appoċċa komunikazzjoni tagħna biex inneħħu ostakli ta' taxxa transkonfinali għal ċittadini biex bekk insaħħu l-koordinament fost istati membri sabiex niprevjenu dawn it-tipi ta' ostakli. Onorevoli membri, kif tistgħu taraw il kummissjoni qiegħda tirrifletti aktar għal fejn jitlu dawn l-inizjattivi tagħna biex bekk nimxu skont diversi punti li semmew fil-rapport tal li Membru u nishti u kol najt illi nieħdu pjaċir illi edin u kol naqblu dwar il-koordinazzjoni tal-politika tat taxxa biex bekk noħorġu għal darba l dejjem minn din il-krizi għal ġejjini aħjar għax-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Kommissarin Georgieva. Die u ist damit mitkix. Grazzi, issa nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu, il-votazzjoni ser issir illum f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda issa huwa il rapport Missur Erin Harzer il-kontroll budgetarju tal-għajnuna umanitarja ta' l-Unjoni Ewropea. Ħanat il-kelma li rapport ira l-erba' minuti jekk